Onorevole Atkins. Uh, Mr. President. Onorevole Atkins, Sur President, jiena ma nishtiqx li nżomm il-kulħadd mill-votazzjoni imma għandna 43 paġna ta' voti biex nagħmlu sa. kien sen komplu b'din l-affarijiet. Iġifiri, il-proċeduri ta' votazzjoni mumiex postom. Għalunna l-ewel li nibdow f'nofsenar, issa mbagħad għalunna li se nibdow fis-sija neqsin 20, għazbiz bdejna, saru sija neqsin 10. Hemm bżonn il-Ministru l kummissarji kulħadd għandu il-timetable taħmi jamlu skont il-proċeduri tagħna. Il-votazzjoni għandha tibda kif kien deċiż. Care kollega, cari kollegi. Kollegi, nishtiq biss ngħid li l-ħin tal-votazzjoni konna għadna li se nibdow fin-nofsija għandna dawmin ta' 20 minuta u mhux ta' 40 minuta. Pre anke mi dikono ke nei giorni scorsi. Iduli u koll f'dan l-axħar ġranet għadu kem iż żewweġ l-onorevoli fidanza għadu kem iż żewweġ aħna nawgurawlu minnaħa tal-kollegi kollha. Kif għadna kem fakkarna il-votazzjoni tal-lum se jkunu jieħdu fit-tul għanna xi ħafna u kol emendi u naħseb għanna satejn u d-diemna. Jena, nishtiq li naġlu imma minajr man fixklu l-andament u nġibu problemi, għalek jena norbotu l-kooperazzjoni minħatakom sabiex il-votazzjoni namistaw namluwom, mala imma tajjeb. Mela, immorru għal rapport ta' Sinjura Ek, Anna, niftaħ il-votazzjoni permezz ta' vot nominali. Kulħadd tivvota nalq il-votazzjoni. Mela, din ta' dib maġġoranza assoluta. Immorru għal rapport ta' Tonisowski. Ixtieq jitkellem Allora, ne ha il diritto. Għandu dritt, tafux. Mux obbligat li jitkellem imma għandu dritt. Jekk ma jridx nkunu nistgħu nivvotaw fuq il-rapport permezz ta' votazzjoni nominali niftaħ votazzjoni. Kulħadd tivvota nagħlaq il-votazzjoni. Din taddi maġġoranza assoluta Issa, nivutaw fuq il-rapport ta' Norbert Glant niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota nala il-votazzjoni din dan jaddi b'maġġoranza maġġoranza assoluta għanna issa il-rapport ta' Rewe. se nivutaw billi nollu jdejna favur, kontra, min jastieni din dan jaddi. Nif, nifraħ il-rapporter. Issa, il-rapport ta' Sur Zvezka. Jekk il-rapporter jixtieq jgħid kelmtejn jista ma jridx. Le, jrid. Għandu dritt. Grazzi. President, dini ħaġa importanti x'l darba fl-istorja tal-Unjoni Ewropea se innidu mekkanizmu ta' kooperazzjoni avvanzata. Kelli ngħid kemtejn l-ewwel net għandi emenda ta' li taġġorna rapport għax minn mindu ġiet adottata l-rekomendazzjoni fil-Kumitat Legali 14 il-stat membru inaqdu ma dan il-mekanizmu ġifri Malta u l-Portugal, il-membri l-ġodda, u għalek fil-premessa ġi irridu nejdu li jem 14 u mux 12 u t-tini sentenza nix nindirizza li l-istati membri u l-Kommissjoni Ewropea li għet jipparteċipaw f'din il-mekanizmu ta' kooperazzjoni avanzat sabiex inqajmu kuxjenza nkunu ktar konxi fl-istati membri skont l-artiklu 128.1 tal-Trattat tal-Unjoni. Ma nixtieqx li dan il-mekanizmu jintuża bħala strument sabiex xi responsabilta ġodda jinħolqu għal ċertu nies, ċertu pajjiżi limitati. Mela, għanna votazzjoni nominali nara votazzjoni maġġoranza assoluta nifraħ ir-rapporter. Issa għandna rapporta sur xikluna. Nivvotaw b'mod nominali niftaħ votazzjoni. Kulħadd tivvota. Nara votazzjoni. Hawnhekk ukoll għandna maġġoranza assoluta nifraħ ir-rapporter sur xikluna. Issa għanna rapporter rapport ta' Sur Surjan. Hawnhekk għandna bżonn il-maġġoranza kwalifikata niftaħ il-votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota nagħlaq votazzjoni hawnhekk as maġġoranza assoluta għal kollox nifraħ l-onorevoli Surjan. Issa rapport ta' Surjan Neski jixtieq jitkellem il-rapporter. Kelmtejn biss, permettuni. Se il-Kunsill eh, nafdaw imma hawnhekk mhix xi ħaġa eh, bla bda kondizzjoni nisperaw li l-affarijiet imorru l-qudiem għal kunsill Mela,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 Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Kulħadd ivvota nara votazzjoni. Mela tgħaddi. L-emenda 41. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 19. Favur kontra astensjonijiet ma taddix Nċekjaw. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda numru 19. Nara votazzjoni. U approvat. L-izbalk jien kont li ħattu. Ettaraw maħħaċ maħħaċ pozizjoni tal-grupp tiegħi jien. Issa l-emenda 24 favur kontra min jastjeni, approvat, ta' Bela, ta' jaqal emenda numru tlieta. L-emendi 8 u 34 favur kontra min jastjeni jaddu. L-emendi 26 favur kontra stenzjonijiet taddi l-emendi 39 favur kontra astensjonijiet approvati. L-emendi 27 u 40 favur kontra astensjonijiet. L-emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet. Ejja niċċekkja. Niftaħ votazzjoni. Nalaq votazzjoni. L-emenda approvata. Mela, l-emendi numru 10 u 36 favur kontra min jastjeni dawn jiġu approvati. L-emendi 14 u 28 favur kontra astensjonijiet jaddu. L-emenda numru 6 favur kontra. Naħseb anki fuq din irridu niċċekkjaw. Niftaħ votazzjoni. Nalaq votazzjoni. L-emenda taddi. L-emendi 11 u 37 favur kontra astensjonijiet jaddu. L-emendi L-emenda 44 favur kontra astensjonijiet jittaddi 45 favur kontra astensjonijiet eh, ma jaddi ma taddix l-emendi 16 u 30 favur kontra astensjonijiet jaddu l-emendi 15 u 29 favur kontra Astenzjonijiet jaddu l-emendi 17 31 favur kontra astensjonijiet jaddu l-emendi 18 32 favur kontra astenzjonijiet jaddu l-emenda numru 4 ek joġbok kfidejk joġbok fidejk sinjur aħna qed nivvutaw fuq din ir-riżoluzzjoni u dwar il-discharge imma uh, fil-rapport eh, baqa kapitlu għawnek irrit ikun hemm għanna emenda orali dwar it-titli għax irridu nbidluhom. Jiena naħseb li dawn ma tajniex każ il-fatt li d-darba l-oħra konna votajna li Grazzi, Ivan, naħseb għandek raġun li tġuna l-attenzjoni biex nikkoreġu dawn it-titli konna namlu għaw kol mod automatiku. Ġifiri, tajjeb. Innilqa rekomendazzjoni tijak. L-emenda numru 4, favur kontra astensjoni din eh, ma, ma taddix. L-emenda 5, favur kontra Astenzjonijiet ma taddix l-emenda 42 favur kontra taddi issa namlu il-proposta ta' rezoluzzjoni kif ġiet emendata eh, vot nominali niftaħ votazzjoni. Kulħadd ivvota il-votazzjoni maluqa mela maġġoranza assoluta nifraħ ir-rapporter. Issa għanna um, il-rapport ta' Latford, ta' Sinjura Latford. Mela, għanna um, votazzjoni separata. Et nitkelmu fuq l-emenda numru 1 u mux il-paragrafu 10 e, ġifri l-ewwel parti, favur, kontra, min qed jastjeni ta' eh, l-tieni parti, favur kontra stenzjoniet taddi. L-emenda numru 2 favur kontra minn qed jastjeni din ma taddix. L-emenda numru 3 favur kontra ma taddix. L-emenda numru 1 il-biċċa l-oħra favur kontra astensjonijiet taddi Bekk issa għanna il-proposta kif ġiet emendata favur, kontra, favur, astensjoniet approvata. Ek issa għanna votazzjoni nominali għal dan l-appell leġislattiv, fen nifta votazzjoni, għal votazzjoni. U għaddit maġġoranza assoluta. Issa għanna r-rapport Bauer. għanna din il-proposta direttiva. Zawċ żewġ talbiet li huma l-istess waħda li ġejja mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-oħra minn ġejja minn xi minn xi deputati u l-Onorevoli Schulz mela għandna żewġ proposti u se jkollna votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni.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 Vi prego. com, sinjuri. Mela, issa nista nagħti l-kelma. Le, talbitni li tixtieq titkellem ir-rapporter. Mela, qabel ma nagħti l-kelma rapporter nagħti l-kelma lill kummissjoni Ewropea biex tkun taf jekk il-Kummissjoni Ewropea ser iżomm il-proposta jekk jogħġbok. Kommissjoni. Grazzi tassew tal permetti li nitkellem sur President. Il-kolleġġ ser jirrevedi fid-dawl ta' dan ix-xogħol l-għażliet possibbli bl-inklużjoni ta' irtirar ta' din il-proposta aħna ser ninvestigaw liema stati membri fuq kif japplikaw ir-regoli tal-self-employed drivers u kif jagħmlu monitoraġġ ta' konformità ma' dawn ir-regoli. Grazzi tassew. Grazzi tassew, kummissarju. Għalla kiena niproponi li nidu il-dossier għal dak li għandu xaqsam mal-artiklu 56 Is-sur Beres, jekk joġbok. Sinjura Beres. Sur President, Jiena nista' nifhem minn dak li għadu kif qal il-Kummissarju li il-Kummissjoni ser tirtira il-proposta tagħhom għaliex aħna rrifjutajnija u jekk dan hu l-każ m'hemm xejn eh, li tirreferi għal Kumitat Tampik. Io bsabu ho nelle parole Jiena smajt il-Kummissarju u rajt possibilità li jkun hemm konsiderazzjoni ta' din ta' dan l-avveniment. Jekk le, Iva għandek raġun inti, Sinjura Beres, jekk il-Kummissarju konferma il-volontà tal-irtirar, ovvjament l-uffiċċju tal-Presidenza u jiena qed nirrappreżentah mhux jibgħat il- dan id-dossier li l-Kumitat kompetenti. Qed ngħid sew sur-Kummissarju. Thank you very much. Grazzi tassew sur President jien ta' bilħaq li il-kulleġġ ser jirrevedi possibiltajiet alternattivi bl-inklużjoni tal-irtirar ta' dan id-dossier. Grazzi. Onorevole Beres. Monsieur le Président, dans ces conditions... Onorevole Beres. Mela, il-kas fid-dawl tal-inċertezza li ninsabu fija, għalek jina nirreferik għal regola 56 il-plenarja tat l opinjoni taħħa fuq il-proposta leġislattiva u aħna rifjutajna il-proposta tal-Kummissjoni. U għalhekk jienet nitlob lill-Kummissjon l kollegi tiegħi biex jivvutaw favur il-proċedura leġislattiva hekk kif ġiet emendata. Onorevole Beres, questo nel suo... Onorevoli Beres, f'dan il-moment. Issa tixtieq titkellem ir-rapporter. Sfortunatament, jiena jkolli ngħid li wieħed mill-għażliet possibbli ser tkun li nibdew proċeduri ta' ksur kontra 27 stat membru. Jina mar nixtieqx nikkontribwixxi din il-ħaġa, però xtaqt niċċara dan il-pont. Tajjeb wisq. Mela, jina hawnhekk nixtieq nitlob li rapporter jitkellem favur u wieħed jitkellem kontra. Min ħaj jesprimi kontra l-proposta tal-Onorevoli Perez biex eh, nirrifjutaw il-proposta leġislattiva u min ħaj jesprimi kontra. Min ħaj jitkellem kontra ħadd tajb wis. Mela, minu favur? Non No, no, non è un problema. Le, mish problema. Mela skont il-regolament, memx problema ta' ammissibilità ta' talba ta' l-onorevoli Beres, ġifiri tistaw tpoġġu bil-qeda, dinja proposta li namlu votazzjoni skont il-regolament. Hija proposta li jissir votazzjoni. Jista' jitkellem kollega favur u kollega kontra? Min ħajtkellem favur? Jekk joġbok. Sur President, f'okkażjoni ta' qabel meta din il-Kamra votat biex tirrifjuta proposta min-naħa tal-Kummissjoni dan il-każ direttiva li għandha x'taqsam dwar ir-riservi taż-żejt din mitat relevanti għaliex il-Kummissjoni ma ma konfermax mod ċar li ser tirtira il-proposta. Il-Kummissarju għażel il-klim tijaw bir-reqqa. Innaqbel ma' Sinjora Beres li għandha tmur lura u naraw jekk il-Kummissjoni ser tirtira il-proposta taħ iva biċ-ċar jew le. Bene. L-Onorevole Chichester sostanzialmente. Is-sur Chichester jider li dan tkellem kontra l-proposta ta' Sinjura Beres u issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Tururen. Jina nixtieq nitkellem favur il-proċedura tal skont il-proċedura tal-vottana biex nikwota regola 56.3. Jekk il-Kommissjoni ma tirtirax il-proposta tagħha, l parlament se għandu jirreferi l kwistjoni lura lill kumitat minn ma tivvota fuq l-amenda leġislattiva sakemm il-proposta fuq il-proposta tal-Chair jew ta' reporter tal-kumitat responsabbli jew inkella ta' grupp politiku jew inkella 40 membru biex ħajproċedu u jivvotaw fuq la bosta rezoluzzjoni leġislativa jaċar aħna tlabna biex niproċedu u ovvja għanna niproċedu. Mi pare, kare kollegi, kare... Aziz kollegi, jidirli li ir regolament huwa wieħed ċar. Ġifiri jiena ħanivvota, ħanivvotaw għal proposta biex naddu għal votazzjoni ta' rezoluzzjoni leġislattiva li saret mis Njura Beres għal appell nominali jew inkella billi tollu jdejkom. Mela, nollu jdejna. Min u favur jgħid il-President? Min u favur? Min u kontra? Nikkontrollaw bil-magni, jajt il-President. Il-votazzjoni miftuħa.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 Ha chiesto di parlare l'onorevole. Mela, min jixtieq jitkellem jixtieq jitkellem is-Sur Sloboda. Grazie tas, Sur President. Dan il-vot se seta ġi organizzat mod differenti jekk ir-rapporter kienet zammet ma' riżultat fil-votazzjoni tal-komitat u jiena nirrakomanda li dan isseħ fil-ġejjeni. Adesso, kolleghe e kollegi, Eżis kollegi sanaddu għal votazzjoni ta' rizoluzzjoni leġislattiva għal appell nominali l-votazzjoni miftuħa. Avete votato tutti? Kulħadd vota? La votazione. Il votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? il votazzjoni magħluqa. La risoluzione. Allora, abbiamo votato. Mela, aħna votajna għal l-annullament ta' rezoluzzjoni u din il-proposta intlaqat minn 383 vot kontra 263 vot. Quindi la relazione. Mela, il-rapport ma ġiex aċċettat. U nalqu l-proċedura. Issa, nimxu l-qoddim. Mela naddu bir-rapport tas Sur Sommer. Mela, ser nivvotaw l-emendamenti tal-Kummissjoni kompetenti. Għanna 55 emendament minu favur? Minu favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Naddu għal votazzjoni l-emenda 10 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 25 minu favur kontra minu astenzjonijiet maddiċ emenda 33 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ Nivverifikaw jgħid il-President, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Il-votazzjoni hija magħluqa. L-amenda maddiċ. L-amenda 36. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 48, emmek emenda orali mill-rapporter Signora Sommer. Ma jidirx li hemm oġġezzjonijiet għall amenda orali, però rapporter bla dubju għanda id-dritt li tippreżenta, ġifiri jekk trit. Ma tridx prezenta Iva, grazzi ta' sessur President, jina għanna karifika lingwistika fil-verżjoni ġermaniża fil-lingwi l-oħra ħadd xejn ma tbidel, għalhekk din hija kwistjoni ta' ċertezza legali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, ikelli ma jkunx ippakketjat, din hija kwistjoni ta' terminoloġija ġermaniża biss u tirrigwarda lill ġermaniż biss. Allora ci sono kollegi. Mela hawn kollegi li għandhom oġġezzjonijiet rigward l-amenda din l-amenda orali. Però kollegi, io non voglio solo... Teżis kollegi, jina ma nishtiqx noqot ninfluenza dak li tridu tamlu intom, pero din hija amenda li taffetwa biss l-interpretazzjoni lingwistika fil-verżjoni ġermaniża. Mi sembra, mi sembra Mi sem Jidir li u daqxajn wis li nqodu noġġezzjona għal din it-tip ta' amenda li ma tamil effett fuq is-sustanza wara kollox din hija fil-libertà ta' kulħadd li joġġezzjona jew jopponi, nixtieq nagħmel appell għal dawk kollha li għamu bil-wifqa u jirtiraw din l-oppożizzjoni rappreżentattiva. Mela, l-amenda orali għaddiet, niġbora fl-imkien ma' amenda 48 minu favur. Kontra? U għamlu verifika fuq l-amenda 48. Votazzjoni miftuħa. La votazione è... Issa, il-votazzjoni maluqa. Intlaqa l-amenda 48, issa għaddiet. Amenda 50 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni miftuħa għan verifikaw. Avete... Kulati vota? Il-votazzjoni maluqa. Amenda 50, din ġiet adottata. Mill-jider ma lejtux idejkom meta votajna, però għal dar boħra tnajdilkom. Amenda 64, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 65. minu favur. Kontra. Astenzjonijiet jina tider li maddiċ, jek tidu verifika u mela ħanamlu ċek. Votazzjoni miftuħa? Votazzjoni maluqa? Maddiċ. Amenda 73 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 75 minu favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Amenda 78, zewċa partijiet separati, nifutaw fil-ewel part minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Nifutaw fil-tini parti minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 80. Minu, minu favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Amenda 91. Minu favur? Kontra? Għanamlu verifika. Tuħa. La votazzjoni. votazzjoni maluqa. U il-votazzjoni maddiċ. Dan maddiex, l-emenda maddiex. Wieħed u disajn minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Naddu għal-emenda 104 minn favur, kontra, astenzjonijiet, ħanamlu verifika jt il-President. Mela votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. ġi adottat. Emenda 109 minu favur. Kontra. Stenzjonijiet għaddiet. Emenda 114 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 120 minu favur kontra minn astenzjonijiet maddiċ. 124 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 130 Hawnhekk amenda orali min-naħa tar rapporter. Tixtieq titkellem, Sinjura Sommer Kjoġbok. Din amenda hija dwar it-tikketjar ta' proġetti li għandhom materjali nano. Nano materials. U jina fil-prinċipju naqbel maħa, però hawnhekk nixtieq ngħid li qed nitkellmu jew irrid ikun hemm dawn il-materjali nano li jkunu ta' materja prima. U xi drabi anka t sokkorri jaqa' taħt eh, il-nano materials u għalhekk jiena nixtieq li ikun hemm amenda orali, ċifri importanti li ngħidu li jkun hemm nano materjali ta' materja prima. Għaw xi oġġezzjonijiet għal din l-amenda? Jekk hawn iktar minn erbajn kollega li li opponi mela l-amenda orali tiġi taqa. U nivvotaw għall-amenda 130 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 131 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Nivverifikaw jiet il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Amenda maddiċ. Amenda 152. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Nivverifikaw mill-ġdid jgħid il-President. Votazzjoni maluqa. L-amenda approvat, ġiet adottata. Issa, amenda 163 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 165 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ġiet adottata. 167 minu favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 169 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 172 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 181 minu favur. Kontra Astenzjonijiet għaddiet 185 minu favur. Kontra. Niverifikaw. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda ġiet l-amenda għaddiet 190 semnu favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' 192 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ niverifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddiċ 193 minu favur Minu kontra? Astenzjonijiet? Tider li maddiċ. 194 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Addiċ, skużawni, 195 minu favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 205 minn favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. L-amenda 110 minn favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. 212 minn favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 232 minn favur. Kontra? Niverifikaw. Għatazzjoni miftuħa.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 Emenda 86, 286 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 39 minu favur, 39 minu favur, kontra, astenzjonijiet addiet. Amenda 292 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 350. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 293 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għanna marġoranza kbira hawnhekk. L-amenda 265 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddieċ. Niverifikaw, votazzjoni miftuħa. votazzjoni. maluqa. L-amenda ġiet approvata. L-amenda Mittejn 83 minu favur. Kontra? Stenzjonijiet maddieċ. Amenda 84 tal-Komitat Ambient minu favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Issa ta' l parti korrespondenti tal-artiklu għal-emendament ta' 326 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. ta' l-amenda 204 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 87 tal-Komitat tal-Ambjent minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet Amenda 87 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 326 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 257 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 88 tal-Kumitat Ambjent minu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Għal-votazzjoni nominali għanna l-emenda 251 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-emenda ma, ma Nivutaw fuq il-votazzjoni nominali l-emenda 252 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Nivutaw fuq amenda 253 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-onorevoli Vilmot jixtieq jagħmel eh, amenda orali u nagħtih l-opportunità li jitkellem. President, jiena nixtieq inneħħi l-klim tal-oriġini minn dan il-paragrafu l-orajn Or place of provenance that is much more transparent. Ekki aktar trasparenti għal konsumaturi. Grazie. Ci sono obiezioni? Eh, Anke qui però mi sembra veramente. Anke hawnhekk jidir dirli jiena li qed neżaġeraw li nopponu għal eh, bidla lingwistika ta' oriġini jew inkellem klim ta' oriġini jew ta' provenjenza. Jekk hawn oġġezzjonijiet, jiena ma nistax noqgħod eh, naċċetta l-amenda, ġifieri ħanivutaw fuq parti separata Hawnhekk għandna l-amenda mija u wieħed ħanivvutaw għall-ewwel parti minnu favur. Għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-amenda approvata. Issa ħanivvutaw it-tieni parti anki votazzjoni nominali għal darboħra votazzjoni miftuħa. U issa il-votazzjoni maluqa. L-amenda maddiċ. Emendamentu 200. L-amenda 254. Minu favur, kontra, astenzjonijiet. Jina rajt dejn, mollin. Mela, nerġu nerpeti, minu favur. Il-rapporter, jak joġbok? Grazzi ta' sessur, President. L-ewwel parti tal-amenda 101 eh, ġiet aċċettata t parti ġiet miċħuda. Allura jiena naħseb l-opinjoni tiegħi li l-amenda 328 għandna rridu nivvotaw fuq li xorta hemm kwistjonijiet ta' arranġamenti tekniċi li rridu jsiru fid-dawl tal-ammendi li rridu jsiru tat trattament tal-Lisbona il-kunċett ta' atti ta' delegazzjonijiet għandhom ikunu introdotti hawnhekk. Minflok il-proċedur ta' komitoloġija, għalhekk l-opinjoni tiegħi ija tal-amenda 320 għandha tkun nimres qudiem il-vot. Facciamo un'altra votazzjoni. Iva għandna votazzjoni oħra tal-amenda 328 għal-votazzjoni nominali, votazzjoni miftu. La votazione è aperta. La votazione ma maluqa. L-emendamento è approvato. l ġiet approvata maġġoranza. Issa naddu għall amenda 254 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emendamento. L-amenda 266 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 333 minu favur. Kontra. Min eh, ħajastieni għaddiet. Amenda 334 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Jiddispjaċini, onorevoli xulti ma nifimx il-Ġermanis. Jekk titkellmu bit-Taljan, ta' jepwis, nifimkom, imma jek titkellmu bil-Ġermanis ma nifimx. Jina qed naġġel, Iva, qed naġġel wisq għall-President Schulz. Għanressa għall-amenda 311 minu favur kontra astenzjoniet, maddiċ. Amenda 267 minu favur kontra astenzjoniet, maddiċ. L-amenda 324 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda maddiċ. Amenda mija 121 il-Komitat tal-Ambjent minu favur kontra stenzjanijiet. Mela, minu favur jirġajt il-President? Fuq il-121 minu kontra stenzjanijiet maddiċ. 125 minu favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Mela, amenda 125 niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda ġiet approvata. L-amenda Mitej 27 minu favur. 127 minu favur kontra stanzjoni ta' ddit. 128 minu favur kontra astenzjonijiet tidir li li maddiċ. Amenda 264 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 294 minu favur kontra Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda għaddiet. L-amenda 336. Nufavur. favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 259 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 337 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 338 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 268 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 295 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Jekk joġbok? Onorevoli. Grazie President l-emenda tal-IPP u t-test oriġinali qed ibidlu xi affarijiet imma l-emenda tal-IPP laqas it text oriġinali ma jitkellmu dwar Iġifiri, dik il-parti korrispondenti 144 er- għanda Tiġi adottata, l-295 tiġi adottata. Onorevole Sommer. Onorevoli Sommer, jekk joġbo. Ohne eine inhaltliche Debatte führen zu wollen, das ist jetzt Man ma xtaqx um, niftaħ debatte tu enormi għawnek, izda? dwar il-kontenut izda il rizultat imresa għawnek bil-lista tal- votazzjoni tal u għamennu l-emendi imresa għamil ppe jifisru tħassir tal-artiklu 29 b u s-sur xluta dak li jgħid jenat mis-sur xluta u jħagġa illi ġiet miżjuda taħt il-B iżda fil-fat edha taħt il-BA. U s-sur xluta jaħseb li din eh, il-bicċa miżjuda taħt l-artiklu 29 wieħed b hija xi ħaġa żejda u ma taqbilx mal-emenda illi għandna taħt dak il-punt fuq l-elenku tal-votazzjoni tal-lum. Jiena nemmen li għanna nsegu il-raġunament tal- tal-uffiċċju li qed iresaq dawn emendi naħseb li l-wieħed u erbajn għandu jaqa u l disa' disa għandu jiġu aċċettat l-opinjonijiet huma differenti dwar dan il-punt, so xluta diġa tkellem dwar dan il-punt miegħi qabel il-plenarja u jiena nisuġġerixxi illi għandna għandna inres u l-emenda wieħed erba' erba' għal vot għalih, għalih, għalih. Grazzi. Mela, onorevoli Sommer, għajdinna fl-opinjoni tijak jekk is-sur xilte għandux raġun jew le, fl-opinjoni tijak. Le, m'għandux raġun. Tajjeb wisq. Mela, nivvutaw għal-amenda 295 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Aħna diġa votajna fuq dan fuq din l-amenda mela. Naddu għall-amenda 244. Votazzjoni maluqa. Mela, l-amenda ma' ditx u għalek ser nivvotaw fuq l-amenda 244 il-President. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. L-amenda 244 għaddiet. Niskuża ruħi, però kien naqra ta' konfużjoni marbuta ma' xi intervent żejjed. Għaw xie oppozizjoni għanna votazzjoni miftuħa issa fuq l-emenda 212. La votazione è chiusa. Votazioni maluqa. L-emenda ma' mela. Qabel ma nibdew eh, din l-amenda kien hemm l-amenda 269 li ħanressa għal vot. Minu favur? Kontra? Maddiċ. bat għanna l-amenda 245 minu favur. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda approvata. Addiet. nivvutaw fuq l-amenda 146 minu favur kontra. ħana verifikaw għalix ħat matja li dej hawnek. il rapport jek joġbok. Sur President, il-339 ridu nivutaw fuqa din dwar ġustament tekniku Eh, permezz ta' atti delegati. Sì, ha ragione, onorevole relatrice. Iva, għanda raġuni rapporter e ħanres u l-amenda in favore. favur. Kontra, astenzjonijiet addiet. Votazzjoni fuq l-amenda 46. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addiet. Nivverifikaw jgħid il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. L-amenda 147 minu favur. 146, skużawni. Minu favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Amenda 340 minu favur kontra stenzjonijiet għaddiet. L-amenda 341 żewġ maqsma f'żewġ partijiet nifutaw fuq l-ewwel parti minn favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti minnu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 313 żewġ partijiet l-ewwel parti għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. It-tieni parti. Għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-amenda 313 ta' tlet gruppi politiċi eh, f'partit separati l-ewwel parti dejjem votazzjoni nominali. Li l-Onorevoli Sommers. Il-bicċa kbira ta' 313 ġi maġġiċ ġit miċħuda l-ura għad fadlinna l-149. Mela ħan votaw fuq 149 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 313 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-amenda Le, jgħid il-President. Votazzjoni fu. Is-sur xilte per jitkellem qabel jgħid il-President. dan dwar artiklu 31.3 il-PPE jridu jnaħħu il-DDAs mandatorji. Aħna naqblu mal ppa u nixqu nivvotaw favur. Għalek, l-awturi tal-314 iddeċidu li ibidluwa permezz ta' artiklu 31 Klita eh, eh, A eh, u għalek ma jaqax jekk il-2 disa 7 tiġi adottata. Aħna l-ewwel aħna l-ewwel irridu mbagħad naraw, ma tistax tagħmel tagħmel tbassir minn qabel. Issa ħanresqu għal votazzjoni il-200 l-emenda 297 u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda ma' L-amenda 314 għal appell votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. L-amenda maddiċ. Issa naddu għall-amenda 154 minu favur. 151 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw għal emenda 153 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 298 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 299 minu favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Amenda 315 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 316 għala votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni maluqa. L-amenda ġiet approvata. Rapporter jak joġbok. Herr 360. Sir President. Ma kienix nivvotaw dwar il-316 għax dana jaqa jekk l-emenda 3 313 ġiet adottata, l-emenda 313 fil-fatt ġiet votata ehm, f'żewġ partijiet. Ma ġietx adottata le l-kellima tajt li l-iżbal kien tagħha. Daqqat mislili u daqqat mislila. Vita. Hija situazzjoni tal-ħajja. Mela ħanresqu għal-votazzjoni. L-emendi 158 u 162 minu favur kontra stanzjoni ta' diet. votaw fuq l-amenda 300 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni Q. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Votazzjoni. L-amenda 342 le din għajt il-President. Anki il-166 naddu għal emenda 161. Mir favur kontra? Maddiċ. Minu l-amenda 209 minu favur kontra? Astenzjonijiet maddiċ. L-amenda 270 mil-favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 271 mil-favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-amenda ta' 325 minu favur kontra sanzjonijiet maddiċ. L-amenda 291 minn favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-amenda 178 minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Mitejn minu favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. u 180 għal votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? L-amenda maddiċ. 273 minu favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ. 184 minu favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 184 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Tini parti minu favur kontra assenzjonijiet maddiċ. F'dan l-istadju jaqa l-amenda 274. L-amenda 301 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda ġiet approvata. Issanna l-emenda 346 minu favur kontra astenzjonijiet ma' 10. Għanna 347 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 348 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet 349 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 191 il-rapporter jak joġbok l-Onorevoli Sommers. Sir President, għadek kif qed meta konna qed nitkellmu dwar il-364 li dana eh, maddiċ Iżda naħseb li ma, ma rajċ il-rizultati sew, iżda naħseb li għawnek kena bis l-ġustamenti tekniċi nistaw neġan il-votaw dwar il- eh, din l-emenda jkjoġbok. Mela għamlu votazzjoni fuq l-amenda 346, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Iva, l-ammenda ġiet approvata. Jekk intom eh, ma tollux idejkom, jiena nifhem li hemm lejja tal-ħidma tax-xogħol, però jekk intom ma tollux idejkom jiena mhux ħankun naf xi tridu. Ma nafux ma nkunx nafx x'inhi tagħkom. Pongo in votazione. Mela, ħanressa il-votazzjoni l-emenda 191, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-amenda kisbet l-istess voti u allura ma taddix. Nivvotaw issa fuq l-amenda 303. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni Malua. L-emenda L-emenda 302, votazzjoni nominali, votazzjoni miftu. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. l amenda 322 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda 196 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 304 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda 255 minu favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Amenda 317 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 275 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 276 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni maluqa. L-amenda approvata. L-amenda 277 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. L-amenda 262, 321 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-amenda 219 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 305 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 306 minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-amenda 229 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-amenda 263 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-amenda ta' wara taqa. L-amenda 279 favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddiet. L-amenda 280 min favur. Kontra. Astanzjonijiet maddiet. L-amenda 236 minu favur. Kontra. Astanzjonijiet għaddiet. L-amenda 281 minu favur. Kontra. Astanzjonijiet maddiet. L-emenda 307 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 256 minu favur. 256 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw jieti President. Votazzjoni miftuħa. La votazzjoni aperta. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-emenda maddiċ. Votazzjoni l-emendamento. Issa ħanres l-votazzjoni 250. Minu favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 323 minu favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 240 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. 282 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Eh, l-emenda 318 minu favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Niverifikaw votazzjoni miftuħa. Għall-emenda 318, votazzjoni miftuħa jt-President. La votazzjoni. Votazzjoni meluqa. L-amenda maddiċ. Nerġaw, in-nuraqs u l-amendamenti 246, 247 minu favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. L-amenda 319 minu favur, kontra, kon, astenzjonijiet ġi għaddiet. Niverifikaw il-President, votazzjoni miftuħa fuq l-amenda 319. La votazzjoni chiusa. Il-votazzjoni malua. L-amenda adottata. 285 Min favur kontra astenzjonijiet Addiet maddiċ, skużawni. 308, 308 minu favur. L-emenda 308 minu favur. Minu kontra? Ho chiesto chi è favore. Jiena tlabt biex nara minu favur l-emenda 308, minu kontra? Mela ħana għamlu il-verifika fuq l-emenda ta' qabel fuq 285. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Adottata. 308 chi a favore? 8 minu favur. Kontra, stenzjonijiet maddiċ. 22 minu favur kontra astenzjonijiet maddieċ. 309 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazione chiusa. Votazione, il votazione maluqa. L-emenda għaddiet. 28. 28 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Wietu tletin minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 32 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 329 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 330 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 331 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 332 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Nivvotaw il-proposta tal-Kommissjoni hekk kif ġiet mibdula votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota e votazzjoni magħluqa. maġġoranza wiesa il-votazzjoni kienet waħda pożittiva u nirringrazzjaw il-rapporter għal kollaborazzjoni issa ngħaddu għal rapport li jmiss. Azzjoni proġetti risoluzzjoni legislativa. Risoluzzjoni legislativa, l-appell nominali, l-votazzjoni miftuħa. La votazione chiusa. Il votazione maluqa. Maġġoranza kbira. Mela, is-sur Doll. Għandek il-mikrofon, President. Minħabba l-ħin jiena nitlob illi il-votazzjoni li il dwar l-istrateġija tal-2020 u l-gvernanza ekonomika istax inkella ħandumu nivvutaw sa għada fil-ħodu. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta? Għaw xi oġġezzjoni? Le, mawx middera għal proposta ta' Surdol. Jekk mawx, Allura jina kontenta, kontenta ħafna li nilqa talba ta'kom. Mela, nivvotaw fuq iż-żewġ kwistjonijiet għax huma ta' sinifikat eh, kbir politiku mela dwar l-istrateġija tal-2020 l-ewwel net eh, il-votazzjoni maqsuma fi tlieta, fi tliet partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra Assenzjonijiet għaddiet eh, il-paragrafu 22 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. It-tieni parti għaddiet. Il-paragrafu erbajn fit tlet partijiet l-ewwel parti favur kontra sensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur kontra sensjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra sensjonijiet għaddiet. Mela, il-votazzjoni mela fuq ir-reżoluzzjoni kollha sħiħa, il-votazzjoni eh, miftuħa b'mod elettroniku magħluqa. Mela għanna maġġoranza kbira unek u koll il-rezoluzzjoni għaddit proset l-awturi u l-parlament kollu. Issa għal governanza ekonomika, mozzjoni għal rezoluzzjoni konġunta emenda tnejn, ha votaw fuqa, dak favur. Kontra, astenzjonijiet ma' il-paragrafu wieħed l-ewwel parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Nemmen dak li dawk favur kontra assenzjonijiet ma ġietx emenda erba' Emenda erba. Favur. Kontra. Assenzjonijiet ma di emenda ħamsa. Dawk favur. sit Kontra. Assenzjonijiet ma diċ. <coughs> Paragrafu 12 il-votazzjoni maqsuma l-ewwel parti votazzjoni nominali l-ewwel eh, parti mela votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa maġġoranza kbira It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Miex uh, votazzjoni nominali din. Favur kontra assenzjonijiet. Għaddit. L-emenda wieħed dawk favur kontra assenzjonijiet ma ddiċ. Paragrafu 31, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti, votazzjoni nominali. Dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. U t-tieni parti hija votazzjoni nominali, l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Il-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kif inhi permezz ta' votazzjoni nominali, l votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa. Mela, maġġoranza kbira għal darboħra u nifirħilkom. Nixtieq nissuġġerixxi li nivvotaw ukoll fuq il-Kumitat Speċjali fuq il-perspettiva finanzjarja dan huwa vot wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. U għanna il-delegazzjoni tal-Kariforum Forum favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Grazzi ħafna.